L-artiklu 7 u din il-proċedura fil-Kunsill tafu illi l-presidenza ma tistax tagħmel preġudizzju għal diskussjonijiet tal-kunsill u anke r-riżultati tal-eżerċizzju tagħha qed isir monitoraġġ tas-sitwazzjoni fil-Polonja biex dejjem ikun hemm aġġornament eh, tas-sitwazzjoni fil-Kunsill. U għalhekk eh, grazzi ħafna wkoll ta' dan id-dibattitu. Danke zum Abschluss der Aussprache. Grazzi ħafna sabiex nikkonkludu u il-dibattitu għal riżoluzzjoni minn ħames gruppi taħt l-artiklu 7 fuq Polonja u l-Ungerija daw ġew anza irċevejnihom u l debattitu fuq dan is-suġġett jingħalaq u nivvutaw għada filgħodu. Issa nistgħu nimxu għal punti li jmiss id-dikjarazzjoni tal-Konsillu tal-Kummissjoni dwar il-ftuħ mill-ġdid tal-proċedura fil-konfront tal-Prim Ministru tar-Repubblika Ċeka dwar l-użu ħażin ta' fondi tal-Unjoni Ewropea u konflitti ta' interess potenzjali. Issa, il kunsill għal darb'oħra. Naddi l-kelma lill-Ministru. Grazzi ħafna, President, Onorevoli Membri. Niżgurakom illi l-Kunsill qed iqis importanti ħafna illi l-fondi Ewropej jintużaw skont ir-regoli u rispett ukoll tal-ġestjoni finanzjarja tajba. Numru ta' rapporti tal-medja tkellmu dwar dan il-każ dwar il-Prim Ministru tar-Repubblika Ċeka u nifhem illi wkoll l-awtoritajiet tal repubblika Ċeka wkoll qegħdin jinvestigaw dan il-każ, tifmu illi mhuwiex kompitu tal-Kunsill illi jikkummenta fuq l-investigazzjonijiet preżenti u għalhekk jiena nisħa f'dan il-punt illi eh, l-istituzzjonijiet tal-ġustizzja jridu jagħmlu x-xogħol tagħhom, jridu nippermettulhom jagħmlu x-xogħol tagħhom. F'Diċembru sar eżerċizzju ta' awditjar minħat tal-Kummissjoni u għalhekk ħerqana li nisma' l-intervent tal-Kummissjoni. Jiena naqbel u aħna naqblu illi importanti li jkollna mekkaniżmi eh, b'saħħithom illi jipproteġu l-interessi finanzjari tal-Unjoni u li l-flus jintefqu kif suppost. Il-Kunsill għalhekk jappoġġa numru ta' inizjattivi illi jsaħħu l ħarsien tal-interessi finanzjari tal-Unjoni Ewropea pereżempju il-ħolqien tal epa illi ħajtħol eh, fl-operat tiegħu iktar tard eh, din is-sena u anke inizjattivi li jorbtu mal-liġi kriminali. Ma nistax eh, nagħti opinjonijiet tal-Kunsill fuq dawn il kustjoni ta' frodi u ta' korruzzjoni, però jina sa' nisma' il-dibattitu tagħkom fid-dettall. Grazzi. Issa għall kummissjoni il-Kummissarju Sinkevicius. President, onorevoli membri, grazzi tal-li tajtuni l-opportunità li nippreżenta s-sitwazzjoni f'dan il każ Ħalli nibda billi nagħmel ċar uh, tliet punti L-ewwel nett il-Kummissjoni m'għandha ebda tolleranza għall frodi u użu abbużiv tal-fondi Ewropej. It-tieni il-Kummissjoni dejjem issegwi informazzjoni jew ilmenti fir-rigward ta' konflitt ta' interess fil-istati membri kollha. It-tielet il-Kummissjoni ħadet u qiegħda tieħu azzjoni koordinata u wiesa fil-rigward tal-allegazzjoni dwar il-konflitt ta' interess fir-Repubblika Ċeka. Mela, fiex wasanna fil-proċedura ta' verifika verifika. Is-servizzi tal kummissjoni għamlu verifiki fir-Repubblika Ċeka f'Jannar u frar tal-2019. Dawn il-verifiki jirreferu għal Fond Ewropew, eh, għall iżvilupp Fond Agrikolu, għall iżvilupp Rurali fost oħrajn. Bħalissa qegħdin eh, fażi differenti tal-proċedura il-verifiki għal fond soċjali Ewropew u dak għall iżvilupp reġjonali huma avvanzati sew l-aħħar rapport tal-verifika provdut lill awtoritajiet ċeki mhuwiex l-aħħar fażi ta' dan il-proċess ta' verifika għal fond Ewropew għall iżvilupp reġjonali u l-fond eh, fond soċjali Ewropew għalhekk il-kontenut tar-rapport irid jibqa' konfidenzjali sakemm il-proċedura tintemm u l-Kummissjoni tkun ħadet pożizzjoni finali dwar il-miżuri ta' investiment tal iżvilupp rurali, il-Kummissjoni batet itra lill-Istat membru, inklużi um, konklużjonijiet preliminari u rakkomandazzjonijiet biex jevitaw sitwazzjonijiet ta' konflitt ta' interess fil-frotur. Il-proċedura għadha għaddejja u issa jmiss laqgħa bilaterali mal-awtoritajiet tar Repubblika Ċeka. Għal fondi kollha il-proċedura kollha sakemm jiġu eh, adottati eh, korrezzjonijiet finanzjarji tista' ddum 24 xahar. Il-konfidenzjalità tal-verifika hija prinċipju bażiku u importanti ħafna. Il-Kummissjoni trid tiżgura li l-proċess isir b'mod serju il-Kummissarju Han eh, qasam informazzjoni mal-Kumitat rilevanti hawnhekk f'dan il-Parlament u eh, minħabba dawk ir-regoli jiena mhux se nikkummenta fuq is-sustanza ta' sejbiet illum. Imma fil-waqt li dawn il-verifiki jkomplu il-budget Ewropew huwa mħares ebda ħlas mill-fondi strutturali jew ta' investiment qed isiru fi proġetti li jistgħu jkunu milquta minn mill-konflitti ta' interess. Il-Kummissjoni mhijiex qiegħda tħallas lill awtoritajiet ċeki ammonti li jistgħu jkunu milquta minn dawn il-konflitti ta' interessi allegati. Il-Kummissjoni u Olaf irreaġew b'mod maġġel dwar frodi fil- fil- fuq xi allegazzjonijiet ta' frodi oħrajn. Olaf irrakkomanda lill kummissjoni li tiġbor is-sussidju sħiħ Olaf ukoll għall l awtoritajiet kompetenti ċeki biex iqisu s-sejbiet kollha fl-investigazzjoni nazzjonali li għadha għaddejja. Aħna irtirajna il dan il-font u ġbarna l flus għalhekk ma kien hemm ebda impatt kemm l fuq il-budget nazzjonali u laqas dak Ewropew. Din l-investigazzjoni hija kompetenza esklusiva tal-awtoritajiet tar-Repubblika Ċeka. Fl-aħħar net fir-rigward tas-sitwazzjoni fuq stati membri oħrajn li kummissjoni se tagħmel segwitu wkoll fir-rigward ta' allegazzjonijiet ta' konflitti ta' interessi fi stati membri oħrajn u l-Kummissjoni qiegħda tagħti appoġġ lill-istati membri kollha biex jimplementaw miżuri maħsuba biex jiġu evitati l-konflitti ta' interess. Grazzi. L-Onorevoli Stachowski. Grazzi ħafna, Sur President u Kummissarju, rappreżentanti tal-Kunsill. Minkejja l fatt li dan id-debatt id-dibattitu huwa fuq il-verifiki u l-investigazzjonijiet ejjew neħduh minn perspettiva aktar ġenerali ejjew ngħidu x'inhu l-prinċipju tal-Unjoni Ewropea. Kemm il-darba il-Kummissarju Hahn għalilna illi kondizzjonijiet indaqs li applikaw għal kulħadd bl-istess mod. Ħanajdilkom xidri fir-Repubblika Ċeka meta jkun eh, hemm isir eh, xi żball, pereżempju meta nieħdu l fondi Ewropej bi żball, isir mill-ewwel kontroll, nerġaw jintolbu lura l fondi u immedjatament illi meta inti tikser il-liġi tar Repubblika Ċeka tinfetaħ investigazzjoni imma d-darba ma sar xejn minn dan kollu. Aħna ħriġna regolament ġdid u il-Prim Ministru eh, kien eh, eh, kontribwixxa għal tfassil ta' dan ir-rapport immissa għaliex huwa involut u le ma nistgħu nagħmlu xejn ma nistgħux ninfurzaw il konsell qal illi mhuwiex biħsebu jindaħal f'din l-investigazzjoni li għadha dejja Ħaġa tajba, imma aħna rridu nisimgħu bi kliem ċar jekk Prim Ministru illi skont ir-rapport tal-verifika huwa responsabbli wkoll għal kwistjonijiet baġitarji jekk jistax jagħmel dawn l-affarijiet. Jiena suppost għandi minuta u nofs Għal daqstant eh, ma nafx jekk tajtunix il-ħin kollu illi suppost li kelli. Is-Sinjura Volters. Grazzi. F'Novembru iktar minn 200,000 persuna nislu fit-toro biex jiddemostraw kontra il-Prim Ministru Babix fi Praga u wara il-Sur Babix insista li dik id-demostrazzjoni u l-investigazzjoni mill-Kummissjoni Ewropea kienu kollha parti minn konfoffa mhux demokratiko kontra tiegħu. Ovvjament jiena dana ma naqbilx miegħu il-Kummissjoni qiegħda tagħmel dak li għandha dmir li tagħmel mod partikolari qiegħda taqdi dmir tagħha fir rigward ta' ċittadini tal-Repubblika Ċeka li qed jitolbu il-ġustizzja. Ir-rapport jgħid b'mod ċaru tont illi s-sur Babix għandu konflitt ta' interess għax qed juża l-flus tal-kontribwenti tat-taxxa biex jistana u. Hemm ħafna flus li rridu jingħataw lura u aħna rridu dan il-mekkaniżmu l-ġdid li wettuna l-istat ta' dritt biex niżguraw l-indipendenza ta' entitajiet nazzjonali li l-Unjoni Ewropea trid isserraħ fuqhom. Ejjew naqbżu għaċ-ċittadini ċeki u kollum u namlu il-budget Ewropew rezilienti għal nies li jridu jabbużaw minnu. Kellim li miss, grazzi President, dawk minnkom illi tafuni u għaw ħafna minnkom li tafuni tafu illi jiena qatt ma kont kontra l-idea li jkollna dibattitu kostruttiv fuq ebda suġġett imma biex ikun kostruttiv id-dibattitu jrid ikun ibbażat fuq bażi soda, ħaġa li llum ma teżistix. Aħna llum qed nitkellmu dwar preġudizzji, impressjonijiet u e-, qegħdin nagħmlu xi ħaġa li hija purament e, ċeka u qed nagħmluha xi ħaġa kwistjoni Ewropea hemm proċess ta' komunikazzjoni bejn ir-Repubblika Ċeka u l-Kummissjoni Ewropea u l-awtoritajiet ċeki qegħdin jagħmlu dak kollu li għandhom jagħmlu mill-perspettiva legali u l-sistema tal-ġustizzja qiegħda taħdem kif suppost mingħajr ebda preġudizzju. Dawn il-proċessi se jkomplu minkejja dan id-dibattitu li qed ikollna hawnhekk fil-Parlament U dan ifisser illi il-punt illi għanna fuq l-agenda tagħna illum huwa irrilevanti u mhux ġustifikat. Ikolli ngħid ukoll illi dan id-dibattitu huwa politiku u muwa xejn aktar ħlief ir-riżultat tal-isforzi li għamlu ċertu kollegi ċeki. Il-fat li il-Parlament Ewropew e, e, id-daħħal f'kwistjoni li purament ċeka mhijiex xi ħaġa xirqa u titfa' delli kraħ fuq il-kredibilità tagħna. il-Sinjura von Cramon Tobodel. Grazzi, President u kollegi, situazzjoni fir repubblika Ċeka tħassibni. Wieħed mill-iktar persuni sinjuri fir repubblika Ċeka, Sur Babix, jiddeċidi ju kif iżiru l-affarijiet. U eh, eh, dana għaw eh, għandu interess, eh, konflitt ta' interess fuq dak li qed jiġri fil-kontest fil tal-sussidji agrikoli. Eh, għandu imdefess kull kullimkien fil-medja, fil-politika, f'ħafna setturi ekonomiċi wkoll u għandu interessi ekonomiċi qawwijin fl-Ungerija, fis-Slovakkja u sansitra anki fil-Ġermanja imma dan huwa biss wieħed minn bosta oligarki illi stanew minħabba il-ġenerosità tal-Ewropa. U dak li huwa ikraħ huwa li aħna mhux dejjem ikunu nafu kemm babiex u oligarċi bħalu qegħdin igawdu mill-Baġit Ewropew l-Kunsill, l-Kummissjoni u laqas l-Istati membri ma jagħtuna biżejjed informazzjoni sabiex ikunu nistgħu naraw eżattament fejn il-flus mis cap jew il-fondi strutturali qegħdin imorru. Hemm bżonn ta' aktar trasparenza, għandna bżonn ta' eh, sistema ġdida għal eh, l-allokazzjoni ħażina ta' flejjes mill-budget Ewropew. Għandna bżonn ta' regoli dwar it trasparenza, dwar il-sjeda il eh, u kondizzjonalità għaliex inkella din is-sistema korrotta se tibqa' għaddejja. Madana kollu, aħna m'għandniex inħallu min jitħabina jew jingannana tant li ma nkunux nafu minnu il-proprjetarju tal-art tal wara il spiċċa il reġim komunista il-propieta il tal-art inbidlet u kien hemm ħafna minn profetta ruħu u kien hemm l-elit politiku u ekonomiku illi l-iktar igwadanja minn dan kollu u ħafna minnhom spiċċaw bi proprjetà li ma kienieċ proprju tagħhom din hija inġustizzja storika u f'dawn il-pajjiżi ħafna mill-ħlasijiet jispiċċaw fidejn grupp żgħar ħafna ta' nies u żgur mhux fidejn dawk li għandhom jirċievu sussidi għall-agrikoltura. L-Onorevoli David, jiena ma tantx eh, għandi grazzja mal-Prim Ministru Babix imma jimportani mid-demokrazija huwa studja fil-Fakultà għal Kommerċ Internazzjonali mbagħad daħal fil-Partit Komunista, eh, ħadem mal ma' servizzi segreti u eh, mbagħad wara l-1989 wara l-privatizzazzjoni ħataf kapaċitajiet industrijali enormi fil-qassam tal-produzzjoni tal-ikel u l-agrikoltura. Mbagħad xtara parti mill-medja ċeka għax kien kapaċi jagħmel il-marketing u l kompetizzjoni ma kienx kapaċi daqskemm kienu u permezz tal-proġett politiku tiegħu għano li jfisser Iva daħal fil-Parlament ċek u mbagħad eh, fil-gvern u mbagħad rebaħ l-elezzjoni ġenerali u sar Prim Ministru. Il-kumpaniji tiegħu irċievu fondi finanzjarji Ewropej u ħafna fondi u l-oppożizzjoni ġelitu e, iddaħħal dawn il-kumpaniji li kellu e, fond fiduċarju fi trust fund huwa juża il-privileġġi li għandu u għall benefiċċju tal-kumpaniji tiegħu. Huwa ħoloq kumpanija illi kienet attiva wkoll fil-qasam tal-industrija tal-intratteniment. Issa l qorti trid tiddeċiedi dwar din dwar id demonstrazzjonijiet illi eh, huma uh, appoġġati mill-oppożizzjoni dawn jiswew ħafna flus imma il- il-popolarità tal-Prim Ministru komplet tissaħħaħ u dana sa' sitra jiskapaċi jerġa' jirbaħ l-elezzjoni li mess dini għas sistema tal-Unjoni Ewropea li eh, tiffaċilita il-korruzzjoni billi tissussidja il-kumpaniji privati minn flok is-su u regoli tas-suq għandna sistema ta' dipendenza fuq appoġġ Ewropew illi ikkompli irrawwem din is-sistema Grazzi. L-Onorevoli Omar Xi, grazzi. Sur Kummissarju, ejjew ngħidu l-affarijiet kif inhuma hemm korruzzjoni fil-fondi Ewropej u bħala President tal-Kumitat tal-Iżvilupp Reġjonali irrid ngħid illi rridu niġġieldu kontra il-korruzzjoni il korruzzjoni fil fondi strutturali għaliex fuqhom tiddependi l-kredibilità tal-politika tagħna u fuqhom tiddependi wkoll il-fiduċja fl-istituzzjonijiet Ewropej. U b'dan il-an intom se, inti se sib li se intom se sibu lili eh, biex nejnkom kif t-sebuni les li nejnkom li jenata segwitu għal dan il-konflitt ta' interess għal dan l-allegazzjoniet ta' frodi u korruzzjoni fir repubblika ċeka. Aħna issa għanna il-prosekutur pubbliku Ewropew propju biex jagħmel dan ix-xogħol. E, Sinjura Koveċi għadha kif inħatret u x'sirna nafu illi dawn il-mezzi issa ma, ma jistawx jintużaw f'din il-ġlieda li aħna rridu nwettqu u għalhekk aħna rridu naħdmu sabiex ikun hemm indipendenza budgetarja tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew dan il-prosekutur pubbliku Ewropew ma jistax ikun indipendenti kompletament u ma jistax il-ħaq tiegħu ħlif jekk ikollu il-mezzi li jingħataw lilu sabiex ikun jista jagħmel din il-ġlieda kontra il-korruzzjoni fuq il-pak u fuq il-fondi strutturali sabiex iħares il-budget Ewropew. Grazzi. il-President tal-Komitat tal-Kontroll Budgetarju, il-Sinjura Holmaja. Grazzi, President, Kommissarju, Konsil. L-ewwel dan il-dibattitu il sinjura Haranzova mhijiex din da, mux mhux dibattitu jew din mhix kwistjoni li hija purament privata tar Repubblika Ċeka. Aħna maħniex imħasba dwar il-ġustizzja għaliex is-sistema tal-ġustizzja fir-Repubblika Ċeka hija tajba maħniex eh, m'għandniex dubju dwar l-investigazzjonijiet li huma għaddejjin. Jiena nixtieq illi il-Kummissjoni u l-Kunsill jappoġġawni l-ewwel net eh, il-budget Ewropew m'għandux jippromuovi strutturi oligarkiċi. L-artiklu 61 u propju kontra eh, dawn l-oligarċi. U aħna hekk irridu nagħmlu, jekk irridu insegwu l-artiklu 60, u mbagħad irridu nkunu nafu kemm flus mill-budget Ewropew jistgħu jispiċċaw fil-but ta' individwu wieħed f'sena u tul il-perjodu kopert mill-qafas finanzjarju multijanwali għaliex uh, mhuwiex kredibbli li wieħed jista' jieħu 500 miljun u ieħor jista' jieħu biss 5000. Grazzi. Sur President, il-ftuħ mill-ġdid tal-prosekuzzjoni tal-Prim Ministru ċek huwa importanti għaliex il-flus tal-kontribuenti ta' taxxa tagħna m'għandhomx jintużaw b'mod abużiv. Jekk inti tagħmel hekk għandek tkun taf li se jkun hemm il-konsegwenzi ma' din hija problema serja għalhekk huwa importanti li aħna niddiskutuha il-korruzzjoni illi teżisti fl-Unjoni Ewropea. Dak illi għamel il-Prim Ministru ċek huwa biss wieħed minn eh, bosta eżempju korruzzjoni, er, eh, eh, dan għalla u affarijiet li narawhom f'bosta partijiet tal-Unjoni Ewropea dawn ixxeklu l-iżvilupp u anki joħonqu il drittijiet tal-bniedem għalhekk huwa importanti ħafna li l-Kummissjoni Ewropea għandha tieħu responsabilità li għandha li tinvestiga bis-serjetà. jina rrit Ewropa li fejn ma jkunx hemm korruzzjoni u er, imma Ewropa mibnija fuq il-ġustizzja u s-solidarjetà. ir rizorsi komuni tagħna għal dawn l-affarijiet għandhom jintużaw u mhux biex jistanew eh, nies illi huma reba għal flus. Għaliex bekk biss aħna nistgħu nibqgħu maqudin flimkien fl-Unjoni Ewropea.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 il-Prim Ministru Babish beda il-moviment tiegħu fl-2011 fuq pjattaforma kontra il-korruzzjoni. Is-sussidju li qed nitkellmu dwaru ingħata lilu fl-2008. Eh, għatem t tnejn minn nies biss li għadhom akkużati għal ftit żmien il-prosekuzzjoni ġiet sospiża il-sena li għaddiet imma mbagħad ħarġu fatti ġodda u issa il- għallu li politiċazzjoni ta' dil kwestjoni miex ħaġa mixtieqa il-Prim Ministru daqam ħoloq fond fiduċarju għal kumpaniji tiegħu imma aħna ma nafux eżattament kif se niddefinixxu dan il-konflitt ta' interess il-Parlament Ewropew huwa impenjat eh, f'dibattitu politiku interni li naħseb qed jagħmel ħafna ħsar. Mikolax, damja pa. Ikellimni miss, sinjuri. Huwa diffiċli wiebes wara da dibattiti fuq il-Polonja u l-Ungerija biex ngħidu xi ħaġa ġdida. Sfortunatament naħseb illi Andrej Babex għandu jkun ikollu l-aħħar alarm jgħidilna rridu nqumu għax di situazzjoni u kif u l-mekanizmu għall kontroll tal flussi finanzjarji fl-Unjoni Ewropea sempliċiment mhumiex tajbin biżżejjed. Morna dorna ma l-affarijiet għaliex jitrasferixxa l kumpaniji tiegħu f'kumpanija fiduċjarja imma jikkontrollhom. Hija eh, logħba klassika. Imma jinħansu li t-tini parti dan huwa proprjetarju ta' wieħed mill-iktar eh, suġġetti l-iktar kbar eh, fil-Repubblika Ċeka u jirċievi parti sinifikanti ta' fondi Ewropej li jużom biex jespandi il-pożizzjoni tiegħu u jgawdi eh, minn daw il-fondi u jagħmel fondi tal-kumpaniji tal-kampanja elettorali tiegħu u tal-kollegi tiegħu. Mhux hekk biss imma ta' politikanti u negozjanti li huma attivi f'pajjiżi oħra l qed nitkellmu fuq miżuri serji oħra għandna bżonn l-animità sfortunatament imma dawn l-oligarki jiddefendu xulxin. L-onorevoli Blaxko. Grazzi tal-kelma, Sur President. President, kollegi, iċ-ċittadini tal-Repubblika Ċeka ejjew issa mid-dibattitu kostanti fuq dan il-Prim Ministru Babex. U iktar ma nitkellmu fuq il-kwistjoni tiegħu, iktar votanti eh, jivutaw li. Ejja nħalluha fidejn il-rati ċeki biex jiddeċiedu fuq dal-kwistjonijiet. Memħat li jista' jippunta lej sur babiex li jgħidlu li inti ħati. Dinja kwistjoni interna u tal-irati u l-votanti tal-Repubblika Ċeka. Mannix iżjed suġġett importanti x'niddiskutu minn dan dal-Parlament huwa favur Egwaljazza bejn il-ġeneri u nitlob li li kunem komitat li investiga il-President van der Leyen tal-Kummissjoni Ewropea għax din hija suspetta ta' minn konflitti ta' interessi f'pajjiża. Il-Kummissjoni għandha tinvestiga dan u għabbażi ta' din l-investigazzjoni e- e- tintrefa' l-attività politika, il-responsabilità politika. Grazie. Thank you. Grazzi ħafna. Intqal qabel minn membru hawnhekk naħseb kien ma nafx minn kienet li preġudizzju hawnhekk. Imma mawx preġudizzju nista' minna ħatijaj nistan nista' ngħidilkom kull ma jrid u għalijek hemm flus li ntilfu rridu għam lura. M'għandix taqsam ma' preġudizzju in-nies ibatu biex jiġbru l-flus flimkien biex jħallsu t-taxxi u aħna rridu nżguri li il-flus imorru għand fidej tajba fejn li suppost jieħduhom. Dak li possibbli ħabba l-fatt li ċittadinanza Ewropea ma jemnux li l-flus mhux qed jmorru fil-dejn it-tajba. U dal-każ e, e, e, jgħin f'dan il-ħsieb din it-triq. Aħna nistgħu imma nol noħolqu arkitettura biex nassiguraw li jkun diffiċli kemm jista' jkun eh, li l-flus jintilfu kemm leġittimament u illeġittimament. Il-flus li jintilfu eh, eh, qed jintilfu u qed ikun legali li l-flus jintilfu. Grazzi ħafna, President, Komissarju, Ministru. Il-budget Ewropew huwa flus li jitħallsu minn nies tal-Unjoni Ewropea għalhekk huwa dover tagħna bħala membri tal-Unjoni Ewropea li jiddefendu l-nfuqhom b'attenzjoni li jintefqu sew. Kull konflitt ta' interess lew abbuż mhux aċċettabbli, speċjalment jekk isir minn xi Prim Ministru. Dan huwa attakk fuq il-flus tal-poplu u inaċċettabbli. X'għandna nagħmlu l-ewwel E, nirkupraw il-flus, nassiguraw li l-ammonti taħt investigazzjoni jirritornaw fil-budget Ewropew. Għalhekk għandna l-Olaf u għalhekk għandna l-EPO e, biex ikun attiv, ikun attiv ukoll u indipendenti. U l-kompaniji ta' Sur Babex jirriturnaw dawn l-ammonti u mhux ikunu ċittadini tal-Repubblika Ċeka. Jekk hemm xi eh, offiża kriminali di għandha tkun eh, investigata kif suppost, imbagħad għandek ir-responsabilità politika li fil-fatti fuq naħa tal-Sur Babix u fidejn il-Parlament Nazzjonali. Grazzi ħafna. Grazzi kollega. Is-Sur Liberazzi. Grazzi ħafna. President Kummissarju, għandi l-impressjoni li l-Kunsill għandu dritt wasal għal konklużjoni li dan mhux ta' interess għal kunsill il-Kummissarju ippreżenta l proċedura kollha kemm hi u fit-tmiem id-diskors tiegħu semma li l-proċedura se tieħu iżjed minn 24 xahar biex tiġi magħluqa biex tiġi konklużi dan u sempliċement wis iżejjed qed iddum wis il ħaġa. Aħna rridu ċerta azzjoni, din hija kwistjoni ta' flus, speċifikament flus. Mhix kwistjoni ta' politika, it's kwistjoni ta' flus użata jew abbużata. U jekk hija abbużata, il-flus għandhom imorru jidħlu lura U di mhix kwistjoni ta' l-ebda orti tar Repubblika Ċeka, ma huma l-istituzzjonijiet Ewropej li ddeċiedu u issa jgħidulna li l-Prim Ministru għadi <laughs> huwa huwa eh, negozjant ta' fama, <laughs> mur obsor. Il-kellim li jmiss, President. Grat ħafna l komissjoni tal-li ħadu pożizzjoni li fija għadu ftit lura fija fil-każ Papix. Bħalissa hemm ħafna investigazzjoni ta' dejjin u rridu nistennew għall-eżitu tal-investigazzjoni qabel imma niġru biex niġġudikaw. Jew e, nimmaġinaw e, l-imħalfin biex ħarġin. Inkella inkunu qed impoġġu lil nafusna bħala ġudikanti. Din ħaġa li aħna ma rridux naraw. Aħna rridu nirrikonoxxu li surba biex għamel ħafna affarijiet tajba fosthom it-tisħiħ tal-frontieri u aħna jridu nkunu jridu nibqgħu newtrali u nistennew l-eżitu tal-investigazzjonijiet. U naraw ir regoli huma qegħdin jaħdmu sew. Grazzi ħafna. Issu salvama. Grazzi ċe. Kunsil, kummissjoni, nitlobkom biex tuqdu attenti għal dak li ħanajt. Dinja ta' teddida enormi għall-Unjoni Ewropea tagħmel ħsara kbira lill-istampa pubblika tal-Unjoni. Teoretikament il-każ biex asbissu l-uniku każ ta' dal-proporzjoniet enormi. Aħna kull ma nafu dal-kaswijiet. Di mhix kwistjoni fuq babiex dak li rrid ngħid, irrid ngħid dan Jekk regolament il-regolament finanzjarju numru 61 mhux biżżejjed, allura għandna bżonn nibluh. U rridu nibluh malajr. Fis. Għandna bżonn setat veri għall-Unjoni Ewropea biex nġibu fit tmiem dan, dan kollu u l-lepow għandhom bżonn ir-riżorsi kollha li, li jeħtieġu. Grazzi ħafna. Grazzi. Grazzi ħafna. Għadissa ma nistax nara l-kellim li jmiss fil-kamera, is-sur Ġodaro. Forsi bil-qeda x'imkien ieħor, le? Mela f'dak il-każ inċedi l-kelma lill-membru ġdida l-Onorevoli Winzik. Kollegi, frodi u korruzzjoni m'għandux ikollha post fl-Unjoni Ewropea, speċjalment ta' skapitu ta' dawk li ħalsu t-taxxa. Hemm ħaġa waħda biss nista' ngħid. Is-sur David diġà ħalla l-kamra imma jekk irid Eh, jattakka l-kumpaniji, allura daħħa jkun konflitt ta' interess ċar bejn kumpaniji u l-intraprendituri u jiena bħala politikanti dan importanti għal ma nagħmlux dan għax eh, appoġġ minnaħat tal-pubbliku hija xi ħaġa li tfisser li r regoli tax xiri pubbliku jridu jiġu rispettati u protetti. il-kanċellir żgur li ma ta' provax jekk aħna napplikaw proċedura eh, ta' żewġ eh, manjeri kif nagħmlu l-affarijiet. Din hija xi ħaġa li n-nies fir-Repubblika Ċeka jridu jiddeċidu fil-futur qarib. Grazzi ħafna is-Sur Bokovic. Grazzi tal-kelma. Titkun trasparenti jekk qed tuża flus Ewropej. Din hija l-kwistjoni kollha, il-kwistjoni taħraq. Din mhix kwistjoni ta' stat membru wieħed. il midja Amerikana fil-fatt tista' tkopriha din il-ħaġa. Meta nitkellmu fuq fondi tas CEP u dawk strutturali, dan mhux suppost qegħdin għal nis sinjuri ma l-komunitajiet u għall bdiewa u jekk inti tieħu flus li ma ħaqekx tieħu trid tagħtihom lura. Il-kumsar irid innaqqas il-fondi fil-perjodu li jmiss, trid tassigura li huma dawk li il-ħut iż-żgħir illi joħodhom joħduhom il-flus mhux l-oligarki u bekk nibnu dejjem iżjed fiduċja e, e, fost dawk illi jħallsu t-taxxa illi l-flus jridu jintużaw sewwa u flus ma jintużawx sewwa jittieħdu lura. Grazzi l-Onifil Pospixil grazzi tal-kelma għandna quddiemna il każ ta' Andrej Pablex. Aswa wieħed mill- l-ikbar benefiċjarji ta' flus Ewropew fir-Repubblika Ċeka. Allura huwa loġiku u tieq li qed nitkellmu aħna rridu mmexxu dibattitu fuq dan huwa mhux normali li wieħed mill-ikbar l-iktar persuni sinjuri fir-Repubblika Ċeka joħodhom għar-reġjuni anke dawk foqra u anke l-SMEs. Ejja nassiguraw li l-investigazzjoni ssir kif suppost. U ċittadini fir-Repubblika Ċeka jridu jkunu jafu eżatt x'sar u f'xejn fir-rapport tal-awditjar u x'qed jagħmel il-Prim Ministru kif qed jikser il-liġi u jekk kif e, u kemm e, kemm għandu konflitt ta' interess inkella e, ejja nassiguraw li dan din ma tiġrix iżjed lill oligarki ma jiġbdux għal-jom infushom flus Ewropej. Grazzi, grazzi ħafna kollega. Niftħu issa l-KHDI, irċevejt biss talba waħda mill-Onorevoli Xordova jekk jogħġbok. Grazzi tal-kelma bħala MEP minn Repubblika Ċeka mniex interessata ħafna fid-diskussjoni għal darboħra u għal darboħra l-kwistjoni tal-Prim Ministru Babex imma min-naħa l-oħra nifhem il-kollegi tiegħi li jridu jieħdu kontroll ta' fondi Ewropej. L-awditjat tal kummissjoni Ewropea repetutament ikkonfermat li hemm konflitt ta' interess min-naħa tal-Prim Ministru tal-Repubblika Ċeka u abbuż ta' fondi Ewropej mill-kumpaniji tiegħu. Il-Kummissjoni qalet li l-fondi li l-proġett tiegħu ġew rimburzati lill baġit Ewropew u allura ma kienx hemm ħsara li saret l fuq il-baġit nazzjonali laqas fuq dak Ewropew u majna niftakar sew l-ewwel kliem tal-Prim Ministru Babix illi qal nikwota m'għandix naqsam xejn ma dal-proġett ma naf xejn fuqu u qed intemm il-kwotazzjoni. U wara l-investigazzjoni f'daqqa waħda ftakar li di tiegħu fil-fatt. Maħniex nġotikaw, Kull marridu rridu huwa investigazzjoni kif suppost dettaljata xil budget Ewropew irid jiġi protett u m'għandux jiġi abbużat. Grazzi ħafna, eżis kollega. Issa fissem il-Kummissjoni il-Kummissarju. Jekk jogħġbok Kummissarju għandek il-kelma. Nixtieq nagħlaq l-ewwel ħaġa billi nisħaq b'mod ċar ħafna li l-Kummissjoni għandha tolleranza żero għat-tolleranza għal frodi jew abbuż ta' jew użu ħażin ta' fondi Ewropej Aħna bħala Kommissjoni għandna ġlieda fuq għadin u rridu nassiguraw illi l flus jintefqu sew. Nixtieq infakka il-Kummissjoni prezentat proposta fl-Mejju tal-2018 fuq protezzjoni tal budget Ewropew fil kasta ta' E, nuqqasijiet e, li joħorġu minn nuqqas tal-istat ta' dritt fil-istati membri. Hemm mekkaniżmu biex e, jiġu sospiżi budgets per eżempju għanna każijiet fejn jiskattat il-mekanizmu ta' kontroll ta' kontroll. Għandek mekanizmu f'dak li għandu x'jaqsam ma' nuqqas tal-indipendenza mill-ġudikatura, etc. Falliment meta nfallu li jsiru li jsiru eh, daw kif suppost ikollhom sanzjonijiet li jsegwuhom. Lan huwa nipproteġu l-Baġit Ewropew għandna eh, bħala Kummissjoni aħna għandna tolleranza zero f'dak li għandu x'jaqsam ma' eh, fejn jkun hemm każijiet u akkużi bħal pereżempju dak li qed jiġi fir-Repubblika Ċeka, il-budget huwa totalment garantit u assigurat u protett. Il-Kummissjoni mhix qed timborza lir repubblika Ċeka l proġett li jistgħu jkunu potenzjalment eh, minsusa minn permezz ta' dawn l-akkużi. Din kollha hija kompetenza esklusiva tal-awtoritajiet tar-Repubblika Ċeka. Ma, <coughs> ma kienx hemm impatt mill budget budget Ewropew. Grazzi tal-attenzjoni. Grazzi lilek. U issa fissem il-Kunsill, il-Ministru Renjaċ, Kjoġbok. Grazzi President, onorevoli membri prezenti sinjuri. Nerġa' nfakkar fuq l-importanza tal-li l-Kunsill jagħti fuq għall protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni biex nassiguraw ruħna li l-flus jiġu ġestiti b'mod legali u kif suppost imma dan huwa eh, huwa fil-mandat eh, nazzjonali, tal-autorit nazzjonali, etc. Jiena ħadd nota tajba ta' dak kollu illi intqal minnkom. Grazzi ħafna. Grazzi lilek, Sinjura. Id-diskussjoni issa magħluqa u il-votazzjoni tiġi meta issir meta niġu lura fi frar fil-plenarja. Issa l-aġenda. Għanna dikjerazzjoni tal-Kummissjoni fuq il-konferenza il eh, konvenzjoni dwar id-diversità Biologika eh, il-COP 15 biex tittieħdu l bluka card tistgħu tużew is-sistema tradizzjonali u dik elettronika. L-istruzzjonijiet qegħdin fil-bidu tal-hemiċiklu. Mela, nagħti l-kelma fisem il-Kummissjoni l-Kummissarju preżenti. Kjoġbok, Kummissarju. President, Onorevoli membri, f'Novembru dal-Parlament nieda l-emerġenza klimatika u ħasem fil-konferenza dwar il-klima dak li qed jiġri bħalissa madwarna f'dak li għandu x'taqsamma klima, da jiddispeċi ngħidu juri jeħtieġa li naġixxu l-Kummissjoni Ewropea dan qed jieħdu b'mod serju ħafna. Fl-ewwel deċiżjonijiet kienu li jniedu il-Green Deal ġdid, l-aġenda eh, favur l-ambjent biex aħna niffaċċja il problemi tal isfidi li għandna f'dak li għandu x'taqsamma l-klima mat tibdil tal-klima. Ank u dan għandu x'jaqsam mal-konferenza tal-partijiet tal-konvenzjoni fuq diversità bioloġika li ħassir fl-ottubru ta' dis-sena. Lan huwa li naqblu fuq il-qafas eh, globali. Nifhem li l-Parlament jaqbel sħiħ ma' il pożizzjoni aħna rridu mmexxu bl-eżempju u naraw x'inhuma l-impenji Ewropej għandna l-istrateġija 2030 li li sa marzu li ġej ħankunu approvajna ħanatu l-ambizjoni li tinkludi kol ma l-imsieħba globali tagħna. Palissa għaddejjin l-affarijiet bħeffa kbira. Permess ta' riżoluzzjoni li jintom sadottaw għada ħajkun pass importanti u ispirazzjoni importanti għal riflessjonijiet tagħna bħala Kummissjoni. Aħna fallejna darbtej biex aħna naslu għal miri tal-biodiversiti ta' biodiversità. Ma nistgħux nerġgħu nfallu għat-tielet darba. Hemm bżonn li naġixxu, hemm bżonn li naslu għal soluzzjonijiet fuq l-emerġenza klimatika. Dan huma l-ispirtu li bih aħna u lejn il-kop 15 kif ukoll il-xogħol tagħna taħt l-umbrella tal-Green Deal ġdid li għandna qed nitolbu wkoll għal appoġġ minnaħa tal-Parlament dak li għandu xaqsam ma' dan il-Green Deal. Aħna għandna bżonn ċiklu tajjeb għal biex konna progress biex innaqsu l pressjoni fuq il-biodiversità. Għanna naqblu fuq wieħed jew qatt ta' nijiet iżar li biex naslu għal 1.5% differenza mal fil perjodu u għandna nibdew iċ-ċiklu immedjatament imma nal-wieġibu sal-2021 impenji fil-COP 16 fl-2022 għal-menu fuq il-kwistjonijiet l-iktar importanti fl-aħħar. Il-monitoraġġ u l-qafas indikatorju għandu jkollu l-indikaturi li jkunu mal-partijiet kollha biex aħna naslu għal miri globali, implementa mekanizmu importanti e, ħajjajn il-ftejmit nixtieq nisħaq fuq is-sinerġiji li huma importanti ħafna fuq il-governanza tal-oċeani u speċjalment fuq in-negozjati li għaddejjin fuq trattat ġdid internazzjonali fuq il-liġi tal-baħar biex nipproteġu l biodiversità fil-baħar fil-ibra e, e, fil-beraħ. Għanna We need financial flow. Nabżon eh, li kulħadd jibbenefika iżjed u jgawdi billi u nisħa fuq aspetti oħra f'dan id-dwar. L-ewwel li nonfqu iżjed fuq sussidji iktar fuq fuq li għamlu ħsara milli fuq sussidi oħra. Aħna rridu nqogħdu attenti s sussidi eh, eh, napprovaw u nkunu żguri dawn ikunu kompatibbli. It-tieni restaw tal-ekosistemi tipikament iżjed għali mill-konservazzjoni, iktar ma nipproteġu mal-ajr il-natura, inqas li konna bżonn illi inqas ikonna ċans li illi aħna nufqu flus fir-restawr tagħhom daw. Sigur ta' Afrika li importanti u ħafna. Għall-Unjoni Ewropea li li aħna immexxu bl-eżempju jfisser li aħna nipproteġu aħjar fil-biodiversità f'kull settur u l-ekosistemi fil-, -biodiversità, fil u nipproteġu riżorsi fil-foresti, fil-ibħra, eccetera u anke fit-territorji ultraperiferiċi li nkunu żguri li aħna nirrispettaw l-impenji id-darba billi nagħtu noffru l-ambjent adegwat. Imma for restoring nature, mainstreaming biodiversity and providing adequate financing. The next Ximis MFF li jkun kruċjali f'dan id-dawl li rridu nassiguraw li jkollna riżorsi biżżejjed għal protezzjoni, ristawr u użu sostenibbli tas sistema permezz ta' strumenti eh, tal-pak u financial instrument and life. And we need to ensure that Idu nassiguraw li fondi bħal daw u fondi privati jikun jistgħu jintużaw. Irridu nassiguraw li konna transizzjoni ġusta u l nħallu l-ħadd warajna. Għanna bżonn per pereżempju mill-naħa tal-bdiewa, il-ġestituri tal-foresti, ecc. Għanna bżonn nevitaw li nesportaw il-ħsara eh, ambjentali il-barra mill-Unjoni Ewropea. U għal din raġuni li għandna bżonn indirizzaw konsum sostenibbli u l-integrazzjoni ta' biodiversità tal-politika tagħna kummerċjali għandna bżonn e, nidħlu ferm iżjed mal-imsieħba internazzjonali u dawk l-imsieħba, pereżempju il-kummerċanti, il negozjanti biex e, biex jgħinuna e, biex jieħdu l-miżuri tajbin u jikkontribwixxu għall biodiversità rridu ngħixu f'harmonija man natura u fis-snin li ġejjin ħajkunu kruċjali. Dil kummissjoni hija konxi ħafna ta' responsabilità tagħha fil-mandat ta' ħames snin tistgħu jisserħu fuqna fil-impenn sħiħ tagħna biex aħna naslu għall-lan komuni tagħna. la baje, grazie mille caro commissario, adesso cominciamo. Grazie Hafna. Sur Kummissarju, issa ħan nisimaw il-kellima fissem il-gruppi politiċi ħanibda bl ewel kellim. Grazzi, Sur President. In-Nazzjonijiet Uniti nhar it-tnejn qalu li jridu jipproteġu 30% tal-pjaneta mill-issa sal-2030 u l-COP 15 17 il għan ġew ippreżentati biex innaqsu l-impatt tagħna fuq in-natura u norbtu l-klima u l-biodiversità li huma żewġ uċuħ tal-istess munita jiġifieri s-sopravivenza tal-pjaneta tagħna. Jiena naqbel mal dawn l-anijiet kollha kontrarjament għal l-SDG illi malħaqnihomx eh, dawn huma anijiet preċiżi, kwantifikabbli b'mezzi ta' segwitu Aħna dawn niddefendu wkoll fir riżoluzzjoni tagħna ma nagħmlu iktar aħna nixtiequ li dawn l-anijiet ikunu legalment vinkolanti sabiex ma jkunux biss kliem li ma jsarraf xejn issa ġa minn issa rridu naġix konkretament fit-territorju Ewropew nistieden il-Kummissjoni Ewropea fl-istrateġija li se tippreżenta f'Marzu biex hi wkoll tieħu għannijiet vinkolanti u saħaħ l-isforzi tagħha fil-politiki kollha tagħha. Ejjew nżidu numru ta' żoni protetti, l-innovazzjoni, napoġġaw l-agrikolturi sajjeda settur tal-foresti għal tranzizzjoni lejn prattiki iktar sostenibbli. Anki l-istati membri jridu jagħmlu l-isforz tagħhom imma anki kull komunità u kull territorju irridu nieħdu azzjoni issa. Merci beaucoup, cher collègue, grazie mille. Grazie ħafna lil kollega. Nkellim li jmiss. Għall-SND. L-Onorevoli Luena. Grazie. Sur President u grazzi Sur Kommissarju għal dak li inti għat l ewwel net jiena xtaqt nirringrazzjakom għal għax qed nitkellmu fuq it-tibdil fil-klima u anke protezzjoni tal-biodiversità ma' xjentisti u l-attivisti naħseb irridu nirringrazzjaw dan il-Parlament għaliex grazzi għalihom e, e, nafu eżattament e, x'qed jiġri u għandna impenn ukoll mella l-ispeċi nativi f'ħafna mill-habitats madwar id-dinja tlifna xejn inqas minn madwar 20% tal-biodiversità, 40% tal-amfibi u il-roll u ukoll ħafna mammiferi wkoll huma medda u perċentwali għawita eh, insetti dawk illi il-responsabiltajja ta' kulħadd għalhekk aħna rridu nħarsu l-pjaneta tagħna u nissodisfaw l-istennijiet taċ ċittadini tagħna. Aħna hekk ippruvajna nagħmlu. Ħansemmi seba' punti l-ewwel net tranzizzjoni ambjentali trid tkun ġusta ma nistgħux nippermettu li nħolqu iktar inugwaljanzi taxxa fuq eh, ambjentali għandna bżonn ta' riżorsi suffiċjenti u mudell fiskali min inġess iktar irid iħallas iktar deforestazzjoni dan huwa importanti ħafna l-Unjoni Ewropea trid tilleġisla biex ikun hemm ktajjen ta' provvista illi ma jwaslux għal deforestazzjoni rridu niġġieldu kontra il-tuħ illegali tas siġar u il-ftejim li se jisdint laħaq fiċ ċina rrid ikun vinkolanti għaliex inkella ma nkunu ksibna xejn. Importanti ħafna li nżidu n-numru ta' żoni protetti eh, sa' 50% fl-2050 u fl-aħħar it-naqis u ukoll tal-perċentwal tal-użu tal-pestiċidi. Signuri, m'għandniex pjaneta oħra fejn immorru. Aħna f'din il-pjaneta rridu ngħixu. Aħna hawnhekk qegħdin u hawnhekk irridu nibqaw. U għalek anki mill-perspettiva tal speċi l-oħrajn irridu inħarsu il pjaneta tagħna, inħarsu l-biodiversità u importanti illi il riżoluzzjoni ta' għada se t-permettinna morru fiċ-Ċina bleħen għawi u unit biex inħarsu l-pjaneta tagħna. Adesso noma gruppo Renew Europe, la parola all'onorevole Rodriguez Ramos per due minuti. Por favor. L-Onorevoli Rodriguez Ramos, żewġ minuti. Grazzi, Sur President. Grazzi, Commissario. L-Unjoni Ewropea edha tiffaċċa sfidi ambjentali li qatmara ma għandna telf tal-biodiversità huwa wieħed minn dawn l-isfidi. Eh, kif eh, għedin naraw naraw dijem situazzjoni ta' emerġenza għalix 73% eh, tal-ekosistemi terrestri u 40% tal-ekosistemi marittimi huma f'sitwazzjoni degradata u qegħdin perikolati. Għalhekk jista' jkun illi deħlin fażi illi nistgħu nsejħula ta' estensjoni massiva u dan qed tajdu l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent. In-numru ta' speċi li qegħdin jisparixxu ta' kuljum huwa l-ikbar li qatt rajna tul l-istorja tal-umanità. Għallek għanna sfidi kbar u rridu nieħdu azzjoni u il-Parlament qed jagħmel b'di li nitolbu lill kummissjoni tkun aktar ambizjuża fl-istrateġija l-ġdida l-protezzjoni tal-biodiversità u li din l-ambizzjoni akbar fl-istrateġija Ewropej tkun il-karta li tippreżentana fil laqgħa li mis tal-COP15 fiċ ċina għanijiet finkollanti legalment biex nżid inħarsu il-żoni naturali 30% fl-2003 u nofs id-dinja fl-2015 għanijiet vinkolanti legalment sabiex nirrestawraw zoni li huma um, degradati ħafna u habitats li uh, se jisparixxu. U għal dan irridu wkoll eh, ikonna budget ikbar, ma nistax nkunu iktar ambizjużi budget inqas. 10% tal-qafas finanzjarju irrid ikun marbut mal-protezzjoni tal-biodiversità. U għalhekk irridu naħdmu flimkien ma l-aġenti kollha illi huma involuti ma l-elementi l-iktar importanti għal protezzjoni ta' biodiversità, il-bdiewa u s-sajjeda huma sħab tagħna maħniex se nimxu l-qoddim jekk ma nkunux ambizjużi f'din l-istrateġija l-ġdida favur il-biodiversità. Mille adesso a nome del gruppo dei Verdi Alleanza. Tajjeb issa fissem il parti tal-Ħodor u u dan il-grupp is-sur Ministru. Grazzi, Sur President, il-tnaqqis fil-biodiversità u għatort tal-bniedem anke minħabba tibdil fil-klima imma anke minħabba l-konsum ta' riżorsi tagħna u llum qegħdin noħolqu ħajja li taffettwa l futur kollu tal-biodiversità kif ukoll il-flora u l-fawna ta' dan ta' din il-pjaneta. Anke xjentisti qegħdin iwissuna li ħafna speċi sa jisparixxu mill-pjaneta sal-2030 jekk aħna ma nibdlux l-aġir tagħna Issa għalhekk din il laqgħa fiċ-Ċina għandha tkun simili għal dik ta' Pariġi għall klima f'termini ta' importanza u ta' rilevanza għaliex il-miri li kellna b'mod globali għadhom ma tlaħqux għalhekk irid ikun proċess legalment vinkolanti ħalli jkun hemm ħarsien tal-żoni protetti u anke jinbidlu l-mod ta' kif jaħdmu l-ekonomiji. Għalhekk il-Parlament Ewropew u aħna l-grupp tagħna qegħdin eh, naħdmu favur il-mira ta' 30 fil-mija f'termini ta' ħarsien u dan ukoll jaffettwa lill pajjiżi Ewropej u l-Kummissjoni wkoll għandha tagħmel eh, dan bħala l-attur prinċipali fil-laqgħa ta' kunming għandha tgħid anzi għandha twassal l-istess messaġġ. Hemm bżonn ukoll nerġgħu nħarsu lejn ċerta żoni li saret ħsara fuqhom u nipproteġu l-istat tal-biodiversità u dan kollu jrid jaqa' taħt il-miri wkoll apparti minn hekk Hemm ukoll sfida etika li torbut ukoll ma' teknoloġija eh, umana. Hemm kumpaniji u organizzazzjonijiet li qegħdin joħolqu teknoloġija illi tista' teqret popolazzjoni siħiħa ta' per pereżempju tal eh, tan-nemus pereżempju u hemm bżonn li jkun hemm moratorium fuq din it-tip ta' teknoloġija meta jkun tkun teknoloġija li jkollha ċerta ħsara eh, fuq ċerta speċi li eh, tista' tkun kbira ħafna. Grazzi ħafna lill kollega Issa l-Onorevoli Limis.